parlament Ewropew u li offrilhom dan il-Parlament. Is-Sur Laurenzio Rebega tela il-grupp Soċjalisti Demokratiċi u daħal fil-grupp ENF. Is-Sur Juan Fernando Lopez Aguilar issa